favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 6 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 7 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 8 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 9 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 10 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 14 eh, votazzjoni elettronika. Votazzjoni maluqa. U maddiċ. Emenda 15, votazzjoni nominali wkoll. And we now close the vote. Excuse me, sir. Yeah, can we just do this and then we'll come to you, please? I've just closed the vote. Għadni kemm laqt il-votazzjoni, maddiċ, għandek problema bil-kard bil tal-votazzjoni tiegħek, sinjura. Għandek problema bil-magna? Ħanipprovaw insolvu l-problema. Emenda 16, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. U nistgħu nagħlqu il-vot. Maddiċ emenda 11. Anzi, 13 l-ewwel. Minu favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. 11 minu favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Emenda wieħed fuq paragraf 31, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni mal-luqa. Għaddit. Emenda nax minn favur kontra astenzjonijiet għamaddiċ. Eh, Emenda tnejn favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Rizoluzzjoni kollha kemmi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Nalqu l-votazzjoni. U għaddiet. Issa nistaw nadu għal ftehim ta' protezzjoni għall investiment bejn l-Unjoni Ewropea u l vjetnam votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. għaddiet. Issa, inkomplu bir-riżoluzzjoni tal-ftejm tal-protezzjoni tal investiment, votazzjoni fuq menda wieħed, votazzjoni nominali, tistgħu tivvutaw, votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Ir-riżoluzzjoni b'votazzjoni nominali. Votazzjoni magħluqa. U din ġiet din għaddiet. Issa nivvotaw fuq il oġezzjoni skont regola 111.3 l-lista tal-Unjoni għall PCIs. Il-votazzjoni fuq riżoluzzjoni kollha kemm hi tistgħu tivvotaw b'mod nominali. Il-votazzjoni issa hija magħluqa. U din Mela, komplu fuq il-kubrit u l-komponenti tijaw. Mela, l-ewel emenda għaddit, il-tini emenda l-votazzjoni nominali. rizoluzzjoni ta' ċomp l-komponenti tagħha. Mela, eh, emenda tnejn għaddit, emenda tlieta minu favur, kontra, astenzjonijiet, din għaddit. Rizoluzzjoni kollha kemmi. Minu favur, kontra. Għan verifikaw dan il-vot. Tistgħu tivvotaw. Votazzjoni magħluqa. The majority required um, was three il-maġġoranza meħtieġa kienet ta' 353 u l-maġġoranza ta' 394, jiġifieri għaddiet. Issa ngħaddu għar-rapport li jmiss eh, l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea biex inwaqfu eh, l-FGM madwar id-dinja, issa l-ewwel emenda minu favur. Kontra? Astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 5 l-ewwel parti. Min favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra Astenzjonijiet għaddiet. Emenda tlieta, votazzjoni nominali. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda erba, votazzjoni nominali wkoll. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda ħamsa, Votazzjoni miftuħa, nominali. Madiċ. Paragrafu 20 l-ewwel parti minnu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 21 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra, astenzjonijiet għaddiet, it-tielet parti favur kontra, astenzjonijiet għaddiet. Premessa A, l-ewwel parti minn favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti minnu favur kontra, astenzjonijiet għaddiet. Emenda 2, votazzjoni nominali, tistgħu tivvotaw. Votazzjoni magħluqa. That is rejected. Recycling. Votazzjoni eh, maddiċ. Premessa A. Minu favur kontra astenzjonijiet eh, għaddiet. Tnien parti għaddiet. It-tielet parti minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet riżoluzzjoni kollha kemmi, votazzjoni nominali, nistgħu niftu il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. U għaddit. We can now move to Issa nistgħu nkomplu għall mozzjoni tal-protezzjoni tal-konsumatur u l-movement ħieles tal-prodotti u servizzi. Mela nibdew bl-emenda wieħed minnu favur kontra assenzjonijiet u maddiċ emenda 2 minn favur kontra astenzjonijiet maddiċ emenda 3 minn favur kontra eh, votazzjoni nominali votazzjoni magħluqa maddiċ emenda erba' min favur kontra astenzjonijiet maddiċ emenda 5 votazzjoni nominali wkoll Tistgħu tivvotaw. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda sitta minn favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Pre premessa D, l-ewwel parti minnu favur, minn kontra. Astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti minnu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ Il-votazzjoni fuq riżoluzzjoni kollha kemmi minu favur kontra astenzjonijiet u din għaddiet. Nirringrazzjakom. Issa, eh, il-vot li jmiss huja il-mandat propost għal negozjati eh, mal-assobija l-ġida mal-Union mal-Renju Unit. Mela nibdew bit-tieni punt l-ewwel parti minnu favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 4 l-ewwel parti minnu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti votazzjoni nominali. Nagħmlu votazzjoni. Għaddiet. Paragrafu 7 minnu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti ħassir bil-vot eh, nominali. Votazzjoni magħluqa. That is a U għaddiet paragrafu 10 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet paragrafu 14 l-ewwel parti minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet It-tieni parti minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet paragrafu 14 l-ewwel parti minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Il-test oriġinali ta' paragrafu 14 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 18 l-ewwel parti minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti minnu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 20 minnu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 33 emenda wieħed favur minnu kontra astenzjonijiet maddiċ. 39 minnu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 43 minu favur kontra astenzjonijiet. Ħanerġaw, għax ma kontx qiegħda noqgħod attenta. Skużawni, mela 43 minu favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet mod ċar. Paragrafu 47, emenda 4, mela nibdew bl-ewwel parti votazzjoni nominali tistgħu tivvutaw nistgħu nagħlqu l-votazzjoni issa għaddiet. It-tieni parti ukoll votazzjoni nominali tistgħu tivvotaw. U nagħlqu l votazzjoni għaddiet. Għanna emenda orali fuq paragrafu 50 mis-Sur Gusmo li nista' nadilu l-kelma. Grazzi, Sinjura President. Aħna naqblu ma l-ideja eh, tar-rapport li nipproteġu drittijiet ta' ċittadini fl-Ewropa mir-Renju Unit, imma naħseb bħal kwalunkwe membru ieħor tal-Parlament naħsbu li l-applikazzjoni ta' dak li qed jiġi maqbul fir-Renju Unit qed tkun ta' problema anki dawk li l-om jiexu fl-Renju Unit għal snin twal għandhom problema l-aċċess ta' servizzi, l kuntratti ta' xogħol, eċetera. U allura nixtiequ ndaħlu emendat orali illi awtomatikament tejn lil dawn iċ-ċittadini Ewropej u jingħataw dokument fejn jgħidulhom milli għandhom għandhom l-istatus residenzjali, jiġifieri Jiġifieri għandu jingħata dan il-permess ta' residenza li ċittadini tal-Unjoni Ewropea sal-31 ta' jannar tal-2020 naħseb li għandu jkun dokument uffiċjali li jgħidu li dawn għandhom resident status. Eh, nixtiequ li nżidu dawn iż-żewġ sentenzi f'paragrafu 50. U l-aktar part importanti hija l-aħħar sentenza t tekst tal-emenda orali. Nistaqsi jekk hemm xi oġġezzjoni għal din l-emenda orali. Le, ma jidirx li huwa l każ Mela ħan votaw fuq l-emenda orali minnu favur. Kontra. Irridu niverifikaw eh, bil-votazzjoni nominali. We uh, Kollegi qed nivvutaw. Issa nagħlqu vot. Maddiċ. Naddu għall-emenda numru 3. Favur? Amenda 3. Favur? Kontra? Astenzjoniet? Maddiċ. Paragrafu 57, l-ewwel parti favur, kontra, <clears throat> astenzjoniet għaddit. Tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Nalqu l-votazzjoni. Għaddit. L-emenda numru 2, favur. Kontra. Astenzjoniet. Verifika. Namlu verifika fuq l-emenda 2 tal-paragrafu 66. Nagħlqu l-votazzjoni? Għaddit. Paragrafu 68 l-ewwel parti favur, kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Tieni parti favur, kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Paragrafu 77 l-ewwel parti favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 78 l-ewwel parti favur <clears throat> kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti votazzjoni nominali. Niftħu l-votazzjoni. u l-votazzjoni. Għaddiet. Paragrafu 81, żewġ partijiet, l-ewwel parti votazzjoni nominali, nuftu l-votazzjoni. Nalqu l-votazzjoni. Għaddit. It-tieni parti favur kontra. Astenzjoniet għaddit. Paragrafu 87, votazzjoni nominali. Niftħu l-votazzjoni. Nalqu l-votazzjoni. għaddit. Paragrafu 88, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għaddit. Paragrafu 89, fitlet partijiet, kollha kemm huma bil-votazzjoni nominali, liftu l-ewwel parti. u l-votazzjoni. Għaddit, tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Ma ditx. It-tielet parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Nistaw u l-votazzjoni issa. Għaddit. Mela ngħaddu issa għal votazzjoni fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemmi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. u l-votazzjoni. Għaddiet, grazzi. Il-rapport li mis tal-Sur ta Mavrides fuq il-Bank Ċentrali uh, il-rapport annuali tal-2018. Uh, L-ewwel parti u t-tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni niftuha, issa nar u l-votazzjoni. Għaddiet paragrafu Tlieta l-ewwel parti favur kontra astenzjoniet għaddiet it-tieni parti favur kontra astenzjoniet m'għaddiex. Emenda 19 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Issa nagħlqu il-votazzjoni. M'għaddiex. Paragrafu 6 test oriġinali favur kontra astensjoniet ma nistax nara. So, namlu verifika fuq il-paragrafu numru 6. u jistanal u l-verifika. Għaddit, emenda numru 9, votazzjoni nominali, niftu l-votazzjoni u jistanal u l-votazzjoni. Għaddit. Paragrafu 8 favur kontra astensjoniet għaddit. Paragrafu 12 favur kontra <clears throat> astensjoniet verifika. Niftu l-verifika fuq il-paragrafu 12. Issa nalqu l-votazzjoni. Għaddit emenda numru 7 favur kontra astenzjoniet ddiċ. Amenda 28, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Nanqu l-votazzjoni. ddiċ. Emenda numru 8, favur, kontra. Astenzjoniet, ddiċ. Nivuta fuq il-test oriġinali, favur, kontra. Astenzjoniet, għaddit. Issa għanna il-paragrafu 22 l-ewwel parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Nalqu l-votazzjoni. Għaddit, it-tieni parti, favur, kontra. Astenzjonijiet għaddit. emenda 27, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Issa nagħlqu l-votazzjoni. Ma Emenda 20 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma ditx. Emenda 21 votazzjoni nominali. Niftħu l-votazzjoni. Issa nagħlqu l-votazzjoni. Ma Emenda 11 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. Emenda 22 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Issa u l-votazzjoni. Ma emenda numru 2 favur. A kontra astenzjoniet verifika fuq l-emenda numru 2, paragrafu 34. Eh, Dan u l-votazzjoni issa maddiċ l-emenda 23 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Issa nar u l-votazzjoni. Maddiċ, emenda numru 3, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Issa nagħlqu l-votazzjoni. Għaddit, emenda numru 12 favur. Kontra astenzjoniet għaddit, emenda 13 paragrafu 42 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 17 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Issa nistgħu nagħlqu l-votazzjoni għaddiet emenda 24 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Issa u l-votazzjoni ma għaddiet. Emenda 18 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Se jkollna nerġgħu nagħmluha din il-votazzjoni. Se nerġgħu naqralkom il-votazzjoni. Kenna problema teknika. Mela. Issa se nivutaw biex nkunu ċari. L-emenda 18, votazzjoni nominali, l-votazzjoni miftuħa. Issa il-votazzjoni maluqa. Ma' ddiċ. Issa qed nivvutaw fuq l-emenda 25 votazzjoni nominali li niftħu l-votazzjoni. Issa nagħlquha. Ma ddiċ. Naddu għal paragrafu 44 pa, emenda 4 favur kontra namel verifika namlu verifika tal-pattas fuq il-paragrafu 4, votazzjoni miftuħa. Paragrafu 44, emenda 4, votazzjoni sanal oħa maddiċ. Mela, emenda 14, favur. Kontra. Astenzjoniet. Amendment 15D, in favor. <laughs> emenda 15, favur. Kontra. Astenzjoniet, għaddit. Jek titolbu, iva namlu verifika fuq il-15 de. Issa nistaw nalqu il-verifika. U dina nistaw najdu li adottata, għaddit. Emenda 16 favur kontra astenzjonijiet, għaddit. 26 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Nalqu l-votazzjoni. maddiċ. Issa 16 di. Le, neċaraw il-sistema tal-vot. Mela se se nivvotaw fuq l-emenda 26 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. U issa nagħlqu l-votazzjoni. maddiċ. Naddu għal premessa ċe. Emenda numru 1 favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 5 f'tel premessa ċe favur kontra. Astenzjoniet maddiċ. Emenda 6 il-premessa M favur kontra. Astenzjoniet maddiċ. Mela nissa nivotaw fuq il riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali, niftħu l-votazzjoni u issa nalqu il-votazzjoni. Għaddit eh, il-rizoluzzjoni kolla. kollha. Issa namlu l-aħħar eh, vot, votazzjoni għallum, il-kommerċi legali tal-annimali tal-kumpanija fil-Unjoni Ewropea. Eh, għaddit l-ewwel parti tal-paragrafu 2, it-tieni parti għaddit u koll L-emenda 7, paragrafu 10, votazzjoni nominali, niftu l-votazzjoni. Issa nistaw nalqu l-votazzjoni. Għaddit. Emenda 1, paragrafu 36, favur, kontra. Namlu verifika. Għalix ma votajtux sow Mela, nerġaw nivutaw fuq dan l-emenda numru 1, paragrafu 36, nal u l-verifika. Għaddit. Wara il-premessa def, emenda 5, favur, kontra. Astenzjoniet. E, Tider mm, li għaddit, ma namlu verifika. Nistaw nal u issa l verifika Iva, għaddit. Il-premessa hemm emenda 6 favur kontra. Astenzjoniet. Anki fuq hawnhekk namlu verifika mela nerġgħu niftħu il-verifika fuq l-emenda 6 nagħlqu il-verifika. Għaddiet, Iva. Vot tajjeb. Ir-riżoluzzjoni kollha kemm il-votazzjoni nominali, niftħu l-votazzjoni. il votazzjoni nominali niftħu l votazzjoni Issa nal u l-votazzjoni. Bek eh, adottajna anki il-rizoluzzjoni. Wissa minna un-uftiti ħornaddu għall-ispiegazzjoni tal-vot.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 tal-skambju ħieles mal-Vjetnam, mela għandna lil Samira Raffaela. Minuta għad dispożizzjoni tiegħek jekk jogħġbok. Esis, kollegi, għanna 18 il-kellim f'sijaw nofs. Nsaqsikom biex toħorġu mill-parlament bil-kwit u bis-slim u nsaqsi lil Samira Raffaela biex tieħu l-kelma u tibda. Nadilek il-kelma jekk jogħġbok. Colleagues, this Colleagues, this morning we voted in favor of the... Mela, dal-ħodu votajna favur il-ftejim mal-Vjetam. Ma kienx proċess faċli, ma wara konsiderazzjoni dovuta deċidejt il eh, favur E, nivvota. Sitwazzjoni mal-Vietnam però mhijiex ideali għax il-gvern tal-Vietnam għamel passi tajbin iva fil direzzjoni tajba u l-FTA u l-IPA mal-Vietnam mhux biss se jtejbu relazzjonijiet kummerċjali mal-Unjoni Ewropea u l-Vjetnam imma se toħloq pjattaforma għal dijalogu kontinwu fuq id-drittijiet tal-bniedem mal-Vjetnamiti għab benefiċċju ta' dan il-poplu. il, il kummerċjali tagħna bżonn iżomm l-istandards ambjentali u drittijiet tal-bniedem fl-ola standards. U jiena nixtieq nirrakkomanda l-Kummissjoni Ewropea kif użu ta' kriterji trasparenti u oġġettivi jistgħu jkunu ta' gwida biex ikollna imsiħba kummerċjali biex hekk l-FTAs negozjati jkollhom iktar appoġġ eh, fost il-partiti politiċi kollha fl-Unjoni Ewropea. Madam Aubrey, for one minute from the GUE, the floor is yours. Merci, merci madame. Il-Signora euh, e, Obri, grazzi prosit intkom e votajtu ftejim kommerċali mal-Vietnam illi mur kontra l-ambjent, drittijiet tal-bniedem biex intkom tikkuntentaw il-gruppi tal lobbyisti kom ix-xampanja. Ma intkom issa ħlaqtu diżastru ekoloġiku għal dak li huma l-prodotti se jkun hemm aċċelerazzjoni ta' deforestazzjoni u koll l-iżvilupp tal-niċis minħabba l azzar imma ovvjament in-New Green Deal ma ma, ras, ma kienx ta' xkil biex intkom tirrakkomandaw l-approvazzjoni u tapprovaw dan il-ftejim ta' sfruttament għax intkom maħtufin mill-kapitalizmu. Mil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 Thank you. Uh, this boost will... Grazzi ħafna. Mela, dan il-ftejim se jagħti imbottatura lill skambju kummerċjali tagħna f'dan il-kontinent għanna bżon ta' ferm iktar postijiet ta' xol fl-Unjoni Ewropea u aħna għandna bżonn nappoġġjaw il-ħolqien tal-postijiet tax-xogħol jiena hemm bżonn li ngħid illi nemmen illi jekk nagħlqu l-bib ma nkunux iktar viċin li ntejbu r rekord ta' dritti tal-bidem tal-vjetam jew l-imġiba fuq it-tibdil fil-klima, xi NGOs u l-ġnus maqquda diġà rrikonoxxew it-titjib min-naħa ta' dan il-gvern u hemm kapitlu fuq id-drittijiet tal-ħaddiema fil-ftehim li huwa f'konformità mal-istandards tal-ILO għalhekk aħna nixtiequ nimpenjaw ruħna u ma nizolawx dan il-pajjiż ovvjament għandna bżonn inkunu attenti ħafna fuq dak li tiġi fuq dritt tal-bidem u tibdil fil-klima u bżonn ikun hemm monitoraġġ kontinwu. Għandna bżonn illi l-intrapriżi tagħna jkunu involuti f'reġjuni u pajjiżi ġodda u hekk kif nistgħu wkoll infixxu l-valuri u l-istandards tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Issa miss l-Onorevoli Xojdova. Grazzi ħafna, President. Signuri, nixtieq nispjega għaliex jiena astenejt mill-vot fuq dan il-ftehim kummerċjali għax mod ġenerali jiena nappoġġa il-ftehim fuq il-kummerċ ħieles għax naħseb li hemm opportunitajiet eh, kbar ma mill-istess ħin Fl-istess ħin, għanina konxa tal-fat li dan il-ftejim kummerċali jiddetermina affarijiet bħal pereżempju kondizzjonijiet tax-xogħol, l-ambjent tax-xogħol u l-protezzjoni tal-ambjent. Imma dan huwa l-każ normalment, imma dan il-ftehim ma kienx b'saħħtu biżżejjed bħala inċentiva biex ikun hemm eh, pressjoni fuq il-fatt pereżempju li hemm ħafna priġunieri politiċi u l gvern naqas milli jieħu din l-opportunità biex juru illi huma meta jitkellmu fuq il-libertà ta' libertà tal-espressjoni pereżempju jew drittijiet tal-bniedem ikunu qegħdin tassew jagħmlu dak illi qegħdin jgħidu. Grazzi ħafna is-sew Onorevoli Vondra, grazzi ħafna Sinjura President, jiena vvotajt favur u kien hemm isterizmu f'dan il-parlament u dan jiġanni naħseb illi għamil meta vvotajt. Ma kinitx ħaġa faċli għax niftakar matul l-epoka komunista ximdaqqiet huwa diffiċli illi wieħed jitratta ma' gvern illi ovvjament jitfa nies ċittadini il-ħabs u dan huwa l-każ tal-Vjetnam imma nemmen illi l il kummerċ ħieles jista' jkun ta' għajnuna u mhux ta' xkil. U issa għandna bżonn illi nagħtu ħajja li din ir-riżoluzzjoni u ntolbu lill kummissjoni biex tibqa' tagħmel monitoraġġ biex tqajjem kull darba li kwistjoni titjiet tal-bniedem kull darba biex hekk ikollna valutazzjoni tal-impatt. Grazzi ħafna. Is-Sur Bombar. Grazzi ħafna mill-bidu tal kummissjoni van der Leyen l-skambju eh, ta' kummerċjali eh, mal-Vjetnam. Dan huwa eh, negattiv ħafna għal ħaddiema għad-demokrazija, għax dan huwa ftehim ma' gvern ta' repressjoni wieħed totalitarju li għandu m'għandux tribunali tal-arbitraġġ illi dejjem jajtiva lill multinazzjonali huwa negattiv għal ħaddiema Ewropej il-żewġ miljuni ta' ħaddiema tal-tessili illi se jkunu vittmi tal-dumping soċjali. Għax ovvjament fil-Vjetnam hemm sfruttament tal kumpaniji multinazzjonali illi ma jimpurtawhomx mir-regoli tal-WTO jew id-dritt tal-istrajk u għalhekk dan il-ftehim ma jipprevedix mekkaniżmu illi jiżgur biex hekk inkunu nistgħu niżguraw ruħna pereżempju fuq l-istandards internazzjonali tal- eh, tal-klima. pereżempju il-gas eh, tal-effett serra warek jiena b'saħħti kollha nirrifjuta dan il ftejim Grazzi ħafna. Issa l-on għall-essendi l-Onorevoli Broglets. Grazzi ħafna, President. Grazzi tal-li tajtni l-kelma. L-istat ta' dritt u r-rispett ta' drittijiet tal-bniedem jinkludi ġifiri il-drittijiet tax xogħol u mal-valuri li jagħmlu lill unjoni Ewropea. L-kooperazzjoni internazzjonali qed toħdilha posta l populiżmu u għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha bżonn dawn il-ftehimiet ta' kummerċ ħieles ma' pajjiżi terzi. Sfortunatament jiena qiegħed fil-minoranza hawnhekk illi temmen illi ma nistawx narqu għajnejna quddiem l-istandard stand baxxi ta' demokraziji fil-Vjetnam. U għalhekk jiena votajt kontra dan il-ftehim. Għax ma idux b'hekk ma nkunux qed ngħinu drittijiet tal-bniedem għandna bżonn nżommu sod konna subajna dritt u ma nistawx inċedu lill istati Uniti u liċ ċina fisem il-gwe is-Sinjura il Daily. Grazzi ħafna President. Jekk fil-sitwazzjoni fuq dritt ta' bidem fil-Vjetnam it-tejbet tant, allura kif il-ġurnalisti Famxidon huwa detenut fil-ħabs eh, eh, għax e, e, u xamel għax ikkuntatta dan il-Parlament u saqsina biex nipposponu l vot u għalhekk intefa' l-ħabs u għal dawk in-nies li jgħidu jekk ma nagħmlux kummerċ magħhom kif nistgħu ntejbu s-sitwazzjoni. Din hija ħaġa ta' stmerrija għal dawk il- eh, xiren ta', eh, ta, ta miet ta' nies illi saqsowna biex nivvotaw. Aħna konna tradituri u għalhekk jiena votajt kontra il-ftehim u għax urejna illi Aħna ipokriti, aħna ngħaddu riżoluzzjoni fil-15 ta' jannar fuq il-European Green Deal u ngħidu il intlu fil-ftehmiet kummerċjali eh, li huma vinkolanti fuq l-iżvilupp sostenibbli u l-ftehim patwiġi. Għamilna l-oppost hawnhekk tas-sew ta' smerija għaru kaza. Issa l-Onorevoli Bellamy għall PPE. Grazzi ħafna, President. Eżis eh, kollegi, dan il-vot dan il-ftehim Kien kwistjoni diffiċli ħafna u l-għaniet kollha li għandna hawnhekk għandhom sens, għandhom il-loġika tagħhom speċjalment dak fuq l-istat tad dritt. Ovvjament li ħasbuna ħafna fil-Vjetnam imma aħna bħala puntat luq m'għandniex xejn, għandna m'għandniex sitwazzjoni inesistenti diġà aħna nagħmlu skambju mal-Vjetnam li hu eh, sieħeb ewlieni kummerċjali tal-Unjoni Ewropea għall benefiċċju l-iktar tal-Vjetnam. U għalhekk hemm bżonn insaqsu Għanna bżonn nżommu din is-sitwazzjoni nipprovaw nħeġġu lil Vietnam biex hekk jadotta eh, għanijiet li huma ekoloġiċi jew ta' drittijiet tal-bniedem kif ukoll li hu eh, jagħmel kummerċ magħna fuq standards eżiġenti reċiproċi nasbu naħseb li dan il-ftejjim ħallina naqblu triq it-tajb u jekk ma niffirmawx inħallu li l-Vjetnam imur lejn il-ġar il-kbir tiegħu iċ-Ċina dan nixtiequ ma naħsibx li għandna bżonn inċedu. Grazzi ħafna l-Onorevoli Bellamy issa għall-ID l-Onorevoli Le Breton. Grazzi ħafna, Signora President. Jina votajt kontra dan l-abbozz ta' ftejim. għax nasib li se jkollu konsekwenzi negattivi fuq l-ekonomiji tagħna fuq il-postijiet tax-xogħol tagħna Vietnam diġà tipproduċi um, prodotti uh, ta' prezzijiet baxxi ħafna imma naraw 27 miljun euro fl-2018. Anki pereżempju tneħħija ta' dazzi doganali se ikabbar dan id-deficit u, għalhekk l-intrapriżi tagħna jagħmlu dekolizzazzjoni lejn dan il-pajjiż. Mbagħad il-Vjetnam ditatorjat li ma jirrispettax la demokrazija u la il-drittijiet tal-bniedem u għalhekk para miraklu qisu dan il-gvern se jsir eżemplari le ma naħsibx u għalhekk l-Unjoni Ewropea kienet traditura għax mill-ġdid ehm, ma defendiċ il-valuri tagħha. Grazzi ħafna. Issa għandna l-Onorevoli Kumpula Natri għall-SND. Mikrofonu. Grazzi ħafna, President. Mela, il-Vietnam mhuwiex pajjiż perfett fadlu għallu ħafna x'jagħmel biex jitejbu biex jitejjeb id-drittijiet politiċi, imma għal pala pajjiż żvilupp għamel impenji ambizzjużi ħafna u li se ġib miegħu opportunitajiet għal ħaddiema tal-Unjoni Ewropea u tal-Vetnaw għal kumpaniji ta' tnejn u hekk għandhom bżonn jirrispettaw pereżempju r regoli impenja ruħu wkoll eh, mal-konvenzjoni tal-ILO. Għalhekk dan il huwa importanti ħafna mill-perspettiva ġeopolitika. U hekk il-Vjetnam ma jkunx dipendenti biss fuq iċ-Ċina, il-gvern però issa huwa impenjat lejn ir-riforma għandna bżonn issa nużaw dan il-ftejjin biex inkomplu l-kooperazzjoni u d dialogu tagħna matul il-fażi ta' implementazzjoni. Grazzi. Assan következik Grazzi ħafna. Issa għall PPE il sinjura Klun. Grazzi ħafna jiena appoġġajt din ir-riżoluzzjoni illum mal-ftehim mal-kummerċjali mal-Vjetnam għax nemmen illi dan joffri opportunità biex nimpenjaw ruħna fuq l-ambjent, rittijiet tal-bniedem u standards soċjali. Dawn il-ftehimiet kummerċjali għall benefiċċju tal-konsumaturi, kumpanniji joħolqu postijiet tax xogħol miżewġ żewġ naħat u nirrikonoxxi li l-Vjetnam mhuwiex ideali fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem ma naħseb li dan l-impenn li se jkollna għal dak li huwa l-kummerċ kumpaniji li impenjaw ruħhom fuq dak il-livell u jkun ta' benefiċċju kbir. Hemm bżonn li jkollna monitoraġġ biex hekk ikun implementazzjoni effettiva tal impenni kollha għal dawk li huma ekoloġiċi, ambjentali, soċjali kif ukoll drittijiet tal-bniedem u għalhekk nappoġġa ftehim kummerċjali abbażi tar-regoli mal vjetnam u dan aħjar milli jkollna la kummerċ u la regoli u hemm bżonn nirrikonoxxu diġà aħna nagħmlu l-kummerċ mal-Vjetnam. Grazzi ħafna Issa l-Orenervoli Vreċanova fisem l-ICR. Grazzi ħafna, Sinjura President. Qed nivvotaw fuq dawn dan il-kommerċ investimenti kummerċjali mal-Vietnam jiena appoġġaj dan il-ftehim meta ħafna pajjiżi qed jintroduċu tariffi u qed ikollhom gwerer kummerċjali Jiena kbirt eh, fil-Ċekoslovakja komunista u ovvjament qed inħares mill-qrib ħafna s-sitwazzjoni li tista' bidem fil-Vjetnam u naf illi id-drittijiet tal-bniedem mhumiex rispettati u hemm priġunieri politiċi ma nħoss dan il-ftehim kummerċjali jkun instrumentali biex itejjeb is-sitwazzjoni dan il-pajjiż kif ukoll is-sitwazzjoni tal-ambjent u hekk ikonna titjib ukoll fir-relazzjonijiet kummerċjali. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Zahradil. għall cr grazzi ħafna President. Sinjura President, jiena kontraporter għal dawn iż-żewġ ftehimiet fl-2019. U jiena ma bqajtx dan ir-rol għax il-grupp tal-ħodor fil-Repubblika Ċeka attakkawni fil-medja ċeka fuq dan is-suġġett ta' dawn iż-żewġ ftehmiet għax li jiġu posposti jew forsi nwaqgħu. u issa kuntent nara wara dana kollu illi hemm maġġoranza kbira issa li appoġġaw dawn iż-żewġ rapporti u l parlament ħar rwol tiegħu fuq quddiem għall-FTA meta l protezzjonizmu globalment qed jikber qed jiżdied u dan juri illi l-Parlament jaf kemm ftehim bħal dan huwa importanti f'din il-parti tad-dinja. Grazzi ħafna fisam il-PPE l-Onorevoli Kelly. Grazzi ħafna, Signora President, jina nixtieq nappoġġa bi sħiħ dan il-ftehim ta' commercial investiment mal-Vietnam bħala uh, rapporter uh, permanenti għal dan ir-raġun ta' uh, eh, l-Asja li għamil rapport ukoll il-sena li għaddit naf kemm huma importanti għal ftehmet biex għatim tura lill kummerċ dan ir-reġun u l-effetti pożittivi fuq il-klima u ta' ambjent sigur ta' investiment. Dan il-ftehim il-ġdid mal-Vjetnam jiftaħ perspettiva ġdida, speċjalment bl-eliminazzjoni ta' 99% tat tariffi u ta' xkil mhux tariffarju. pereżempju qegħdin naraw esportazzjoni, pereżempju tal-ġobon, tal-laħam, tal tal laħam Eh, tal-ħalib xkomat, etc. U jina nilqa l-opportunità kbir kbar għall-Irlanda permezz ta' dan il-ftehim, kif ukoll benefiċċju għall vjetnam Dan huwa ftehim tajjeb u nittama li jiġi implementat mill-aktar fis possibbli. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Lilek. Issa nixtieq ngħaddi l kelma li kellim li miss. Raffaella jek joġbog. Okay. Colleagues, this morning... Aziz kollegi, eh, dan ħodu ma naf li il-proċess ma kienx faċli imma jina deċidejt il nivvota favur dawn il-ftemiet Situazzjoni fil-Vietnam mhijiex ideali għax il-gvern dan il-pajjiż però għamel passi fid-direzzjoni tajba l-IPA u l-FTA mhux biss se jtejbu relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Vjetnam imma wkoll se joħloq pjattaforma għal dijalogu kontinwu mal-Vjetnamiti illi jkun ta' benefiċċju għal dan il-pajjiż. L-imsieħeb tagħna hemm bżonn niżomm standards ekoloġiċi u ambjentali u nixtieq nirrakkomanda lill kummissjoni biex tinvestiga kif l-użu ta'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 Għanna tlet kollegi li jixtiequ jitkellmu fuq dan il-rapport bourgeois mela Sinjura Rus, jekk joġba. Merci Madame la Présidente. Grazie ħafna, Sinjura President. Il-vot ta' kummeċ ħiles mal Vjetnam aħbar ħażina ħafna l-kollegi spjegaw il-bira għaliex dan il-ftejim kien f'kontradizzjoni sħiħa mar-rida li ġniri li niġildu kontra tisħin fil-klima u tal-European New Green Deal. Spjegaw ukoll għaliex ma kienx tajjeb għal ħodor illi votaw kontra dan ir rapport minħabba is-situazzjoni dritti tal-bidem fil-Vjetnam, pajjiż awtoritarju fejn ir-regoli tal-WTO mhumiex rispettati u għalhekk aħna rrifjutajna dan ir-rapport minħabba l-impatt negattiv ħafna tiegħu fil-ġrieda kontra s-sajt illegali u mhux irrapportata u mill-2017 il-Vjetnam eh, għandu l yellow Card mill-Unjoni Ewropea għax ma rrispettax l obbligi tiegħu fil-ġlida kontra s sajt illegali u jekk il-Vjetnam jikkoopera dawn l-aħħar xhur mal-Unjoni Ewropea mhuwiex f'konformità mal-konvenzjonijiet internazzjonali fuq is-sajt illegali u bil-vot ta' dan il-ftehim il-Parlament idajja fis-sistema ta' Yellow Card u l-ġlida kontra s sajt illegali u dan il-ftijim ta' skambju eh, ta' kummerċ ħieles jista' iwassal għal ukoll il-prodotti ta' sajt illegali u lek għan possibli nifotaw favur dan ir-rapport. Issa Sanislav Polczak. Děkuji, paní předsedkyně. Skutečně to nebylo jednoduché rozhodování v této věci. Grazie ħafna, signora President. Ma kinitx deċiżjoni faċli għalina li niġu minn eh, pajjiżi ex-komunisti illi ovvjament nidħlu ftehim ma' pajjiż komunist. Jiena votajt finalment favur għax il-vantaġġi huma iktar mill-iżvantaġġi skonti. U għalhekk huwa aħjar illi nsegwu r regoli u ikonna kummerċ milli ma jkollniex regoli u l-qas ikonna l-possibilità illi ninfluwenzaw dak li jiġri internament f'ċertu pajjiż. U għalhekk diġà qegħdin naħdmu mal-Vjetnam attwalment u nħossu illi l-kummerċ tejjeb il-potenzjal, zid il-potenzjal biex hekk kundizzjonijiet ambjentali jiġu rispettati kif ukoll kundizzjonijiet ta' xogħol. U għalhekk jiena appoġġajt dan il-ftehim. Grazzi. Mr. Wallace, grazzi President, dan il-ftehim għandu ħafna eh, affarijiet simili mal-FTAs ta' qabel bħal sita ma' dik tal-Ġappun u mal-Korea ta' Isfel, eh, Mercosur, dawn ħajkollhom l-istess effett u eh, il-protezzjonijiet eh, fl-Unjoni Ewropea qed jiġu minati l-saħħa, il-klima ħan sofru minnhom u qed naraw il-setat tan negozji fuq dawn il-ftehimiet u mhux qed qed jipproteġu drittijiet tal-ħaddiema. U importanti li ħajkun hemm sistema ta' li ħajkisser il-klima. Din ħatwassal għal tnaqqis tal-standards tas-saħħa u protezzjoni u allura ħajkun hemm iktar emissjonijiet eh, tal-karbonju kollu għaliex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 Jiena appoġġajt il-ftehim ta' bejn l-Unjoni Ewropea u l-Vjetnam dan huwa differenti mill-ftehimiet li kellna għaliex hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-fatt li l-Unjoni Ewropea hija l-ħames l-ikbar investitur ehm, fil-Vjetnam allura din hija xi ħaġa importanti għalina, importanti għall-investituri Ewropej li jkollhom l-investimenti protetti fil-Vjetnam. L-investimenti fil-Vjetnam jagħmluha possibbli li noħolqu l-impjiegi. Aħna nistennew illi l-Vjetnam se taħdem iktar mill-viċin mal-Unjoni Ewropea. Mhux biss meta nitkellmu fuq il-kummerċ ħieles imma anke meta nitkellmu fuq drittijiet taċ-ċittadini u tal-bniedem madwar Grazzi. Issa, nadu għal rizoluzzjoni tal-ftejim tal-protezzjoni tal-President. Signora President, jiena nara l-Vietnam eh, b'simpatija ħafna u jiena kont Franċiż fl l-ħames snin naf id batija ta' din il-poplu u l-isforzi li jagħmlu biex jittejbu imma hemm bżonn naraw ir-realtà għandna bżonn naħdmu b'dejta oġġettiva u nkollna relazzjonijiet mal-pajjiżi kollha madwar id-dinja Dan huwa l-kunċett tagħna inta kooperazzjoni internazzjonali bħala prinċipju mhux tal-Unjoni Ewropea li kull dejjem tfarfar il-bandiera tal-drittijiet tal-bniedem. Dan il-ftehim mhux ta' benefiċċju għall ċittadin tal-Unjoni Ewropea x'huwa dejjem markat b'ideoloġija u għax eh, l-Unjoni Ewropea ilha li refat milli sservi l poplu u dan iwassal ukoll dan il-ftehim għal dekolizzazzjoni tal-kumpaniji mill-Ewropa lejn il-Vjetnam u dan ovvjament jxekkel l-iżvilupp. Nista' eh, ma nistgħux naċċettaw illi ġustizzja privata tal tuħu post il-ġustizzja tal-Stati eh, membri u għalhekk il-vot tiegħi fuq dan il-ftehim mal-Vjetnam. Grazzi. Mela issa għal rapporti li jmiss l-oġezzjoni fuq ir-regola 111 fuq il-lista tal-Unjoni għal proġetti ta' interess komuni. Signora Ernst, grazzi ħafna. Jiena votajt favur tal-riżoluzzjoni u eh, lista tal u fuq il-lista tal-proġett tal-PCIs. Palissa hemm 50 Eh, il-proġett tal gass fuq il-lista. Dan jfisser li l-flus ħajmorru fil-proġetti fl-istati membri li huma ħżiera għall-ambjent. Ejja naħsbu wkoll fuq il-ftejm ta' Pariġi għall-klima u ftehimiet oħra li firmajna. Dan din il-lista mhijiex kompatibbli u eh, inħarsu lejn l-aħħar fażi il-budget tal-Unjoni Ewropea ħajkun qed immur għal proġetti li huma marbutin mal-gas iridu nagħtu dawn il-flus postijiet oħra fil-sorsi rinnovabbli u eh, nużaw l-interconnectors transkonfinali kif suppost u anki pereżempju l-enerġija solari minn Spanja li tista' tiġi trasportata lejn in-naħa ta' fuq u smart grids. Dawn huma t-tip ta' proġetti illi naħseb li għandu jkollna u għalhekk intajt kontra l-PCIs. Grazzi. Obri Manon. Is-Sinjura eh, Manon Obri Meta l-Kummissjoni Ewropea tippreżenta l green Deal tagħha, intkom kollegi qegħdin tivvotaw lista ta' interessi ironiċi komuni qegħdin tgħidu li għandu 33 proġetti. Xejn inqas qegħdin titkellmu minn liema tip ta' interess komuni meta titkellmu fuq il-gas li huwa 20% tal-emissjonijiet ta' CO2 madwar id-dinja. X'inhu l-interess komuni meta tażlu illi 29 biljun euro imorru biex jiffinanzjaw dawn il-proġetti kontra l il klima U meta nitkellmu fuq il-, il uh, il-gassijiet u t-tip tagħhom pal fracking illi jipperikolaw